Nista' ngħid li s-sur swoboda żgur li ser jaddila dan il-messaġġ. Mill-25 ta' April aħna verifikajna l-kredenzjali ta' Sinjura Bridget Colin Langen bħala membru ta' dan il-Parlament u ġiet approvata bħala membru u xaħat li oġġezzjona tajjeb mela l-mandat tagħha huwa validat il-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali